Right, good afternoon everybody. I'm very pleased. Komplement ġurnata tajba l Nil-għakum hawnhekk fil-kumitat u nilqgħu il-Kummissarju Sur Almunja sabiex flimkien miegħu kunu nistgħu naqsmu l-idejat. Għandi l-lista. Kellna Nelly Cruz fid-29 ta' Settembru tal-2009. Kellna l-Kummissarju Almunja fil-laqa tal-Open Coordinators, kien fil-4 ta' marzu. U il-laqa li jmiss issa, nerġaw nil-taqam jek għun f'Ottubru. Ġifiri, tajjeb li nil-taqam jek ta' spiss. Tik xi kwarta ċans biex inti tkun tista' tippreżentana l-idea tiegħek u mbagħad immorru għas-sessjoni tal-mistoqsijiet weġibiet. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nixtieq fi kwarta, fi żmien kwarta, naqsam ma'kom ċertu edejat bil-dwar rapport tal-kompetizzjoni tal-2009. U anki dilkom xiftit edeja, xiftit femiet dwar l-anijiet ewlenin u xoll li ħna mettaqna f'dan l-aħħar xhur minn mindu kiena wismiħ, ġifi meta bdiet ix-xogħol il-Kummissjoni l-ġdida, kien dak kien l-aħħar darba li tqajt magħkom. Mis-smieħ kif qedtilkom hija l-ewwel darba li qed nintaqa' magħkom f'dan il-kumitat, imma rnexxielna aħna nilħu qbil fuq il-livell tal-koordinaturi kif kontettilkom fismi, jena nerġan tenni nejdilkom li dejjem lest li ikolli dialgu miftuħ, dialogu msejjes ehm, tajjeb maqom. Jina din mux biss xewqa, imma jien dejjem lest li niltaqa maqom kull dialogu edajat li forsi jintom u kol taqsmu miħaj. Mela, l-onet, nirreferi għal dan il-rapport eh, tal-2009, l-Annual Competition Report. Nispera li tistaw taqblu miegħi li dan huwa wieħed li hija ħaġa raġunata li dan ir-rapport jiffoka fuq il-kriżi ekonomika u finanzjarja diskrivu ftit l-azzjoni li ħadet il-Kummissjoni ta' Malajn, il-regoli tal-State Aid għal-mekkanizmu sabiex l-Stati membri setaw jirrispondu għal-krizi u biex ukoll jiffaċilitaw jerġi għamlu ristruttura jew plan tar kupru eh, jgħinu l-istituzzjoni finanzjari li kellhom bżonn dan l-approċ eh, ħadem tajjeb fl-opinjoni tiegħi evitajna li kollox jisfa fix-xejn ġifri s-sistema finanzjarja tagħna anki il-sussidji, aħna naqqasna il-problemi ta' kompetizzjoni, distortions, u neħejna l-inċentivi ta' li jkun kien jieħu riski. Fl-aħħar mill-aħħar, il-xogħol tagħna huwa li aħna nerġgħu impoġu l-banek fuq saqajhom u s-sussidji li ma jkunux rifandi jiridu jitlu fil-pjan ta' ristrutturar. Nizguraw u koll li l-banek ipattu tajjeb għal l-izbali li kienu għamlu. Il-Komissjoni u kol responsabli ta' dan il-moral hazard. Jiena verament nemmen li aħna l-unika ġurisdizzjoni li nitrattaw dawn il-kwistjonijiet ta' moral hazard meta ġifiri kun qegħdin nejnu sistema finanzjera matul il-kriżi. Mela mill-bidu eh, sakemm meta ġew approvat il-miżuri ta' kupru, aħna kellna edejat ġifri dak li morru fuq fuq tul ta' żmien medju, nixtiequ nkomplu nħarsu l-qudiem u għalek irridu naraw kif se noħorġu mill-kriżi kif kontettilkom ftit ta' xurilu waqt ismih il-priorità eh, assoluta tiegħi. Għax exit il-ħruġ fisser żewġ affarijiet. L-ewwel net li nużaw il-strumenti tal-kompetittività biex nerġgħu nagħtu dinamika ġdida biex nkunu iktar lesti nilqaw nkunu iktar nistgħu konnakt kabbir inklusiv u sostenibbli hemm bżonn li naraw li l-banek tagħna il-bilanċi tagħhom jagħmluhom kif suppost u mir-ristrutturar irridu verament naslu għal dan imma il-ħruġ l-exit ifisser u koll li ma jkunx hemm daqshekk dipendenza fuq l-istat kemm ġifiri fis-settur finanzjarju u anki dak mhux finanzjarju tal-ekonomiji tagħna. Fuq il-settur finanzjarju huwa importanti l istituzzjonijiet finanzjarji speċjalment il-banek ma jibqawx dipendenti fuq eh, l-għajnuna tal-istat għal iktar miljem bżon bħala żmien u ikunu jirnexxilhom jiffinanzjaw jilhom infushom fis-suq. l ehm, lajnuna tal-istat ehm, l-aħħar waħda, l-scoreboard, ehm, turi li sal-aħħar tas-sena l-oħra il-fat li l-użu tal-garanziji minn għant il-gvern nizlu ħafna fl-ewwel erba' xhur kien hemm xi 30% ta' sena l-oħra kien hemm 30% tal-funding totali tal-banek, sal-aħħar tas-sena iċ-ċifra niżlet għal 4% biss. Sabiex aħna nkunu nistgħu ninkoraġixxu din ix-xejra aħna għamilna ġustament tal-garantiji tal-istat għal settur bankarju mill-bidu ta' Lulju ta' din is-sena dawk il-banek li għadhom jużaw dawn il-tip ta' fondi se jaraw li se jkollhom iktar charges um, kollox ibbażat fuq il-ratings tagħhom. Il-banek li jibqaw um, jistriħu fuq dawn il-garanziji tal-gvern jkunu e, iridu jaddu l-viability review lill-Kummissjoni ovvjament irridu natu kas ukoll il-problemi li għadhom għaddejjin fil-suq tal-djun sovereign debt u rridu naraw eżattament kif dan jolqot il-settur l-oħra tas swieq finanzjari. Jien qed naħdem ma' Ren u Michel Barnier fuq dawn il-suġġetti sabiex inkunu nistgħu nimmaġġaw aħjar l-exit il-ħruġ u anki meta eh, nagħmluh dan il-ħruġ iktar li li numbat me xogħol tal-Kummissjoni hemm bżonn li jkollna iktar attività koordinata fuq livell tal-Unjoni Ewropea u anki riforma tar-regoli biex nistgħu naslu. Il-politika tal-kompetizzjoni ovvjament hija ulenija hawnhekk ħaġa ulenija biex insibu kaptu tal-kriżi ma din mhix kollox u nqogħdu attenti biex niżguraw li jkun hemm ir-regoli kif xirqa u li l-politika tal-kompetizzjoni ma tkienx manipulata biex tamel tajjeb għal il-fat li mandiċ regolamenti tajbin. Dan rajna kif for the end of 2008 is due to expire. Illum għadu kmini wis biex niddeċidu jekk għandniex bżonn inżommu dan il-qafas li l mit ta' din is-sena. Jiena naħseb li dan l-assessjar għandu jsir u għandna f'moħħna li nagħmluh waqt il-ħarifa. Aħna nitkellmu mal-istat membri u l-partijiet interessati U għedin fil-proċess li nassessjaw risposti taħħom, risposti taħħom li ġejjin mill-istati membri u mill-partijiet interessati u koll. U jina mux ser inkunet nidilkom lebda segreti jek nidilkom li dawn ir-risposti huma kollha differenti. Imma għalujja huwa ċar, hemm żewġ li huma ċari. L-ewwel net li imħabba il-currency constances irridu noqogħdu attenti kif aħna taffu dan il-reġim anki mħabba l-ekonomija reali imma joħroċ ukoll li l-ekonomija tagħna fl-Ewropa mhux se jibqgħu kompetittivi, mhux se jkunu dinamiċi jekk jibqgħu jolbtu biss mal li jkun hemm għajnuna tal-istat għalhekk irridu nqogħdu attenti ħafna u niddeċiedu kemm se noħorġu ta' blima mod se noħorġu. Imma qegħdin fl-obbligu li noħorġu. Emmin jgħid li id-disciplina li aħna nimponu fuq nanfusna fl-Ewropa ippoġġi l-ekonomiji u l-kumpaniji tagħna eh, fuq żvantaġġ fuq livell dinji. Jiena ma naqbel xejn ma da ir-regoli tagħna fuq is-sussidji iżommu wkoll level playing field tal-kumpaniji fl-Ewropa fl-istess ħin jankoraġiċu il-kumpaniji biex dawn ikunu kapaċi jikrijaw iktar xogħol u jkunu fuq livell tajjeb. Hemm bżonn ninkoraġixxu lill istati biex jagħtu għajnuna x-xirqa tajba lil dawn is-setturi ekonomiċi U jiena nifhem li għajnuna tajba hija dik l-għajnuna li settejn biex inħolqu iktar postijiet tax-xogħol, l koezjoni ġifieri l-proġetti għal SMEs, jew inkella jgħinu dawk il-kumpaniji li qegħdin f'reġuni żvantaġġati u vulnerabbli li jkun hemm ukoll l-għajnuna ma' riċerka u l-innovazzjoni u u anki għajnuna biex tat importanza li proġetti li huma innovattivi ħafna u forsi riskjużi wisbi u ma jsebux li finanzjament. Dit tip ta' għajnuna tal-istat tejn l-industrija tal europa ssir iktar kompetittiva u se tinkoraġġi li kupru. Stess ħin, regoli li għanna jiskoraġġixxu l-istati membri li jagħtu għajnuna ħażina ġifri biex jgħinu kompanniji eh, li mhumiex kompetittivi u laqas huma effiċjenti li huma ta' pis għall-istat. Bekk iktar u iktar issa f'sitwazzjoni fejn il-settur pubbliku jrid inaqqas l-infiq. Issa fuq l-antitrust u l-mergers. Il-ġimgħa is-sena l-oħra aħna rridna forsi nkunu iktar kien hemm għalinna li fi żmien ta' kriżi irridu ninsofti t regoli nkunu ftit iktar eh, tolleranti mal-antitrust u l-mergers u hawnhekk ukoll ma naqbilx. Jiena naħseb li kieku naqqasna l-attenzjoni l-viġilanza tagħna kienu konna nkunu sejrin żball. Ma kienx fl-interess tal-ekonomija jew tan-negozji l-eċċezzjoni ta' dawk il-kumpanniji li jiksru l-liġi Lil daw konna nkunu qegħdin naġevolaw. Ma kienx ikun fl-interess tal-ċittadini tal-Ewropa u ma ninsawx li aħna qegħdin jom għal ċittadini l-ewwel qabel kollox l-ġir antikompetitivi ġifri l-użu tal-kartels su dominanza jġibu ħafna dannu l-konsumaturi għax jippermettu l-kumpaniji li jollu l-prezzijiet innaqsu l-inċentivi biex innonavaw u anki jeskludu entitajiet ġodda fl-żmien ta' kriżi jistgħu jkunu dawn eh, f'sitwazzjoni li jaġixxu b'dan il-mod imma din il dan l-aġir iġib iktar problemi u iktar ineffiċjenza. Għana nżommu mar-regoli għal dak li nkontu għal merger control l l-edeja ġifiri li nżommu l-istrutturi tas suq kompetitivi bi ma rridux aħna noħol u kompaniji dominanti li jkunu f'pożizzjoni li jaskludu ehm, kompaniji oħra junkalla jollu l-prezzijiet, dan joħnoq l-innovazzjoni jirrendi l-Ewropa inqas kompetittiva. Imma meta kun hemm xi merġa li ġi problemi ridun nsibu soluzzjonijiet strutturali sabiex nipproteġu l-konsumaturi Ewropej mhux biss huma ċittadini imma hemm ħafna kumpaniji u SMEs. Fl-sena l-oħra, fl-2009, aħna u kol ħdimna sabiex ma jkunux il-konsumaturi li jarfaw il-pis tal-krizi. Għal dan il-għan, aħna komplejna l-ġedatana kontra l-kartels. Anki pozizjoniet dominanti, aħna adottejna ċertu proibizjonijiet għal min kien qed jabbuża wara li għamilna investigazzjonijiet Intel, Microsoft u Rambus u fis-settur tal-enerġija RWE u l-IDF. Aħna eh, ftaħna u kol ċertu bdejna investigazzjonijiet fil-komunikazzjonijiet l-elettroniċi u anki Eh, fil-servizzi finanzjari fuq il-kartels, aħna dottajna sitt deċiżjoni u għamilna multi li laħqu 1.62 biljun ta' euro fuq 43 kumpanija. ħafna minn dawn il-kartels kellu dimensjoni internazzjonali u aħna kopperajna eh, ċertu suċċess mill-autorità kompetizzjoni fra minn pajjiżi oħra l-Stati Uniti, il-Ġappun u anki l-Iżvizzera. Din is-sena l 10 ta' frar minn mindu ilna responsabli ħana il-Komissjoni xila diġa twaqqaf kartel kbira eh, li kienet tuża kienu produtturi ta' memory chips għal computers u l-kumpanniji ġew multati 331 miljun ta' euro. Għat kazi każijiet li għadhom qed jiġu investigati. Para riżultat tal-kriżi aħna rajna iktar claims, ħafna iktar claims minn kumpaniji li ma setawx ħalsu dawn il-multi. Ovvjament dan huwa iktar kritiku dak l-SMEs li jkollhom linja ta' produzzjoni waħda. Din l-isfida aħna qegħdin nifaċċjaha b'żewġ prinċipju quddiem għajnejna l-ewwel net li rridu nżommu ċertu deterrence imma fl-istess ħin nafu li aħna mhux qegħdin biex ninforzaw regoli l-kompetizzjoni biex ifallu l-kumpanniji. Għalek jiena meta xi ħadd jagħmilli talba e, li ma jistgħux ħalsu l-multi, jiena dawn l-affarijiet noħdom serjetà u informajt il-kolleġġ eh, ta' kif qegħdin naġixxu ġifieri skont il-linji gwida tal-funding li ġew adottati fl-2006 u sabiex nibqaw koerenti fl-approċ tagħna meta jkun hemm dawn it-tip ta' talbiet. Aħna meta niddeċidu jekk kumpanija partikolari tistax tħallas jew le dan kollox ikun ibbażat fuq fatti u metodoloġija li aħna rfinajna f'dawn l-aħħar sena il-Kummissjoni tara likwidità l-assi tal-kumpanija biex tiddeċidi x'pożizzjoni qiegħda mal-parent company wkoll Umbat, dawn jinataw forsi reduzzjoni bissa biex dawn ma jfallux, imma madana kollu jiena nikkonsidra li meta jkun hemm din risposti pożittivi għal fatt li ma jistgħux iħallsu multi dejjem tibqa' l-eċċezzjoni ta' fux. Meta wieħed iħares li lin mill-kriżi sabiex ikonna politika ta' sforzar tajba, rridu niżguraw li proċeduri tagħna jkunu tajbin ma jkunu wkoll effiċjenti kemm jista' jkun. Kif tafu, ehm, kien hemm ħafna diskussjoni fuq il-proċedura li aħna nieħdu f'dan l-aħħar xhur. Jiena din id-diskussi dawn id-diskussjoni kollha riflettejt ħafna fuqhom u se nkompli nsegwihom. Jiena nemmen li sistema tagħna ċifiri fej il-Komissjon għandha responsabilità biex taċiċi bħal autorità imparzjali u oġġettiva għandha ħafna eh, ħafna virtuiet. Aħna nistaw u rridu naraw kif insaħħu dawn il-proċeduri, imma naħseb li s-sistema tagħna l-affarijiet bażiċi tagħha ma rridux noqogħdu infetquhom jew niddubitawhom. Issa fuq għas-sena d-dieħla u għadin is-sena se nkomplu biex namlu dawn il-horizontal agreements, riċerka, anki dawk tal-standards. U fuq dan is-suġġett jiena se nitqamal koordinaturi tagħkom fil-ġimgħat li ġejjin. U t-tieni punt huwa l-inizjattiva fuq dawk li kim sejħa damage actions fuq dawn il-flame orizzontali aħna għamilna wkoll konsultazzjoni pubblika u se natu ħafna attenzjoni speċjalment lil eh, dawk il-tip ta' ftejm biex aħna insaħħu il-kompetitività il-kumpaniji tagħna u anke għal dawk il-ftejm standard fuq id-damage actions jiena nemmen li qabel ikonna dan il-collective redress fl-Ewropa irridu noqogħdu attenti ħafna. Naħsbu għasow. Xi biss imma anki Vivian Erdingu John Dalli dejjem qed ngħidu dan meta niltaqgħu magħkom fil-Parlament. Fis-sistema tal-Istati Uniti irridu noqogħdu rajna li jista' jkun hemm iktar riski u iktar danji l-overcompensation mhux biss għandha rabta ma' każijiet ta' kompetizzjoni imma tista' tqum ukoll f'ċertu setur bħal protezzjoni tal-konsumatur. Għalhekk il-Kummissjoni trid verament tistudja kif tagħmel qafas iktar koerenti għal din il-redress hemm bżonn naqblu fuq prinċipji komuni li jistgħu jiġu applikati f'ħafna setturi u għal dan il-għan qegħdin nippjannaw flimkien mal-Kummissjoni iż-żewġ kollegi li semmejtilkom miegħi biex ikonna konsultazzjoni pubblika fil-ħarifa u wara eh, dan iż-żmien inkunu nistgħu nieħdu pożizzjoni li tkun il-bażi għal proposti leġislattivi individwali bħal dik li jiena nixtieq nippreżentalkom hawnhekk fil-Kunsill fuq antitrust damage actions. Għalek jina naħseb li l-messaċ globali għal-2009 f'dan il-rapport tal-kompetizzjoni annwali hija li aħna eh, irrispondejna għal l-sfidi tal-krizi l-ewwel net ġifiri eh, għafas tajnuna tal-istat eccezzjonali u mbagħad biex inżommu wkoll il-risposti tal-gvernijiet tal-krizi l-ekonomiji eh, naraw l-kompetizzjoni li tbqa' wkoll effettiva U f'da fl-ewwel xhur tal-2010 il xogħol dwar kompetittività eh, tkompli il-Komissjoni tkompli taħdem f'dan iż-żmien li għadu sensittiv fil-żmien ta' kriżi imma wkoll sensittiv għal eh, bżonnijiet ta' ċittadini, jiġifieri għal drittijiet li għandhom ċittadini biex ikollhom swieq eh, ħilsa u kompetittivi. Grazzi ħafna. Thank you, Commissioner. I know you wanted your coffee. Grazzi, sur kummissarju jina naf li kont veru tix il kafeti tijak ma naħseb kesaħlek issa. Dan ifisser li jinħat fit-tul? Le, tgħid il-President. Arraw, il-lista tan-nies kulħadd jisu għal eh, tlita biss ma jixtuqx jisaqsu mistoqsijiet. Mela, naħseb minuta għal mistoqsija u mbagħad tliet minuti għal risposta u jekk ma ġibux ruħkom sow nibda nġborom. Jekk eh, tqodu attenti u tobdu, ħanaqrajlkom għandi Jean-Paul Gozes, Eileen McCarthy, Sanchez Priseido, Sophie Intfeld, Andrea Schwab, Silvi, Philip Lamberts, eh, eh, Vicky Ford, Thomas Manuel Genklut, Tramosa, Udo Kol. Ma nafx Jiena għandi xi 120 mistoqsija ma peress li l grupp tiegħi huwa rappreżentat anke Peter Simen għandu l-mistoqsijiet. Għalhekk m'għandikx għalfejn ta' minni fuq l-istallum. Mbagħad għandna Elisa Ferrera, Sur Karins u Peter Simons. Tajja wisq u doċeda postu Jean-Paul Gozes. Grazie ħafna, Signora President, Sur Kommissarju. L-ewwel net nirringrazzjak għal din il-preżentazzjoni tiegħek f'ħafna li għajjimt il-xogħol kollu li tkellimt fuq ix-xogħol kollu li għamilt inti din is-sena, anki tajjeb li semmejt il-problemi li qed jiffaċċjaw kumpaniji. Għandi żewġ mistoqsijiet forsi mhux tista' tirrispondini mal-ewwel inti tkellimt fuq is-sanzjonijiet u l-multi qed nara li l-pożizzjoni tiegħek e, evolvit kif qed tinna tajjeb inti u x'qed inkun naf jekk inti għadik x'taqbel li l-kalkolu l-bażi għandha tkun fuq il-mother company mhux dik il-kumpanija li tkun mhux qed tasal. Umbagħad suġġett ieħor li forsi inti ma ma trattajtx u taqt inkun naf anke jekk ma tinx risposta e, immedjata. X'taħseb fuq il-politika ta' kompetitivita li għandu x'taqsam ma' settur agrikolu ta' finti li il-CIP riflessjoni fuqha qed kompli u qed iqumu ċertu elementi speċifiċi għandi li għandha x'aqsam mal kompetizzjoni u regoli, trasposizzjoni tar-regoli ta' eh, eh, kompetittività. Meta nitkellmu fuq il-kep dawn l-affarijiet dejjem huma ġifieri xtaqt inkun naf jekk bdejtu x'taħsbu fuq dan il-punt. Anki jekk inti għalissa ma tantx tista' tina dettalija x'għadha fl-embryonic stage, inti forsi se naf x'kif taħsibha. Iva, jiena nippreferi nirrispondi mal-ewwel. Mela, fuq il-sanzjonijiet eh, u l-multi għandna l-istess kriterji kif insibu fil-linji gwida tal-2006 se nkomplu bl-istess kriterji l-unika ħaġa li jitbidlet hija bil-kriżi għandna iktar tal-bit Eh, ġifiri ta' dawk li ma jifilħu xħalsu għalek aħna nużaw il-metodologija li nasemmejt il-kom irridu nażamnaw kull kas, kull talba. Issa, fuq il-tini bisoqsija tijak, Iva, il-politika tal-kompetitività, l-politika agrikola, għet niddiskutuhom speċjalment meta il-grupp ta' livell oli prezenta l-konklużjonijiet u l-pozizjoni tiegħi li diġa' għaddejt għal-Komissarju Rikarigat Jolos minn dan is-suġġett u ngħid li peress li s-CAP trid tara li s-suq agrikolu kemm jista' jkun ikun suq li funzjona b'mod normali, ma rridux inneħħu il normi ta' kompetitivita Imma naħseb dak li rridu nagħmlu huwa li nadattaw in-normi tal-kompetittività skont il-karatteristiċi tal-suq agrikolu, speċjalment tal-prodotti tal-ħalib, eh, jiena il-tqajt ma' nis responsabli għagħet minnom il-Ministru Franċis tal-Agrikoltura li qal li eh, se jkompli applika r regoli ta' kompetittività imma hemm ċertu eżempji u aħna eh, permezz ta' DG komp blejna niformaw n-nis bl-eżempji li jeżistu fej. Irnax ġifiri diskussjoni fuq il-prezz tal-prodotti tal-ħalib huwa wieħed iktar interessanti li jaqbel il-produttur. Ġifiri, ma rridux ngħidu li minħabba l-kompetittività li għandna qed niltaqgħu problemi f'ċertu settur. Il-problemi jkunu jeżisti fis-settur u jkun jixirqilhom li jkun hemm politika xirqa għal dik it-tip ta' problema. Imma b'mod ġenerali, ħafna drabi ma għandha xaqsam xejn mal-kompetittività f'ċertu setturi agrikoli hija mod ta' kif aħna norganizzaw eh, l-affarijiet aħjar jew kif jiġu integrati ċertu karatteristiċi ta' dan is-settur partikolari. Grazzi ħafna. Um, Grazzi Arlin. Komissarju, jiena nilqa l-azzjoni tiegħek biex inti tirristruttura l-banek, imma naf li inti qiegħed biss tipproponi proponi inti qed tiffoka biss fuq il-dividend payments għal mm, nazzjonisti għaliex inti ma ffokajtx fuq il-salarju tal-istaff fejn kien hemm wisq riskju li tieħed ma taħsibx li xi ħaġa mhix kompetittiva li dawn eh, il-bannek li jinsabu fuq life support rridu jkomplu jħallsu, edin ikomplu jħallsu l-bonuses u salari eċċessivi. Tista' tieni aġġornar fuq l-investigazzjoni tal-Kummissjoni dwar abbuż possibbli fis-suq tal-credit default swaps li joperaw erba banek gbar ta' investiment u nafu l-Irlanda qed tistaqsi għal garanzija tal-banek minn Ġunju forsi sa' Settembru 2010 jew inkella sa' Diċembru 2010 fl-opinjoni tiegħek. Kemm seddum testendi l-garanziji tal-banek sal-2011-2012 jew ma taf sa' meta? Il-kwistjoni tal-salari mhijiex kustjoni illi nistgħu nindirizzawa permezz tar regoli tal-għajnuna tal-istat. Aħna edin nitrattaw dawn l-lin mill-kompitu strettana, mux bis aħna bħala Dipartiment tal-Kompetizzjoni eh, tal-Komissjoni jew l-Portafoll tal-Kompetizzjoni, l-Kummissjoni ippubblikat rakkomandazzjonijiet dwar is-salarji fil-sistema tal-banek u ħadet in konsiderazzjoni mhux biss il-konsegwenzi ħżiena ekonomiċi ta' uħut mis-sistemi illi aħna rajna dan l-aħħar żmien, imma wkoll ħadna konsiderazzjoni problemi etiċi u l-problemi politiċi illi huma voluti f'dawn is-salari eċċessivi b'mod partikolari dawk li m'għandhom xejx jaqsmu ma' riżultati aħarin tal-kumpanija. Kumpaniji. Aħna qegħdin inkomplu nindirizzaw dan u dwar l-impenji jekk hemm bżonn nieħdu azzjoni aħna sejrin niddeċiedu jekk aħna nikkonsidraw li s-sistema tas salari ma taqbilx ma' rekwiżiti tal-viabilità ta' salari adegwati u kol tal-istess istituzzjoni finanzjari dwar is-CDS. Jiena naħseb illi din il-mistoqsija ġibta fis-smieħ tiegħi aħna nitrattaw din il-parti tal-attivitajiet finanzjari aħna edin nosservaw, edin namlu monitoraċ, edin nsegwu mill-qrib, edin niddiskutu. Sissa għadna ma ftaħniex investigazzjoni imma qegħdin insegwu mill-qrib dak li jiġri f'dan is-settur. Mhux biss aħna bħala portafol tal-kompetizzjoni imma anke il-kollega tiegħi Michel Barnier qed jitratta din il-kwistjoni. Aħna ser inkomplu noqogħdu attenti u nsegwu dan kollu mill-qrib dwar l-Irlanda. Bħal ħafna stati membri oħra, aħna bħalissa qegħdin nirċievu rikjesta biex jittawlu l-iskemi ta' garanziji li ġew adottati fil-bidu ta' din il-kriżi. Kifet fil-prezentazzjoni tiegħi aħna stabilejna kondizjoni diffiċli għal dawk il-prezzijiet minimi ta' garanzija f'każ jekk aħna naraw illi l-inqas rati l-inqas istituzzjonijiet qegħdin ikollhom kondizzjonijiet aħjar minn dawk li l-istituzzjoni li jinsabu forma tajba, din ma tagħmilx sens. Banek li għandhom problemi ser jirċivu kondizjonijiet aħjar ta' finanzjar mill-banek li m'għandhomx problemi din irranġajnija. Iżda fl-istess waqt, aħna qegħdin analizzaw ċirkostanzi illi jistaw jagħtu spjegazzjoni tal-iskemi ta' garanzija u għaliex estensjoni tagħhom. Jekk l-istati membri jitolbuna għal estensjoni, aħna qegħdin nagħtu permess bħalissa għal sitt xhur ta' estensjoni din hija regoli ġenerali u fil-każ tal-Irlanda fl-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena il-garanzija li ġiet adottata fil-biddi bil ta' din il-kriżi Li aħna dak iż-żmien stajna għaliex l-Irlanda kellha kriżi profonda fis-sistema tal-banek din il-garanzija bla limitu sejra tispiċċa. Grazzi Antolin. Grazzi Signora President, grazzi Signora Sur Komissarju. Inti tkellem dwar il-phasing out, il-tranzizjoni il-phasing out tal-miżuri temporanji tajnuna. Jien ixtin nkun naf jekk kienx hemm biżejjed trasparenza, jekk hemmx biżejjed trasparenza bħalissa. Għaliex ovvjament jekk aħna rridu implementaw ir-regoli kif għandu jkun aħna neħtieġu trasparenza. Mbagħad dwar l-irkupru ekonomiku aħna nafu illi rridu niżguraw il-politika tal-kompetizzjoni tkun mamra biżejjed biex tgħin l-irkupru ekonomiku. Mbagħad fid-dawl tal-Istrateġija Ewropa 2020 li għadha tiġi adottata aħna rridu li konna politika ta' kompetizzjoni ta' vera għal dan. Issa dwar il-konsumaturi l-idea hija illi illi konna evalwazzjoni orizzontali. U konsultazzjoni li sejra sir lejn l-aħħar tal-ħarifa. Huwa possibbli li jkollna xtib ta' leġislattiv leġislazzjoni qabel dan jew wara dan dwar it-trasparenza dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek. Dwar trasparenza u lajnuna, lajnuniet ħafna mill-lanijiet tagħna jkunu trasparenti xi drabi meta jkollna nitrattaw ma' xi entità finanzjarja partikolari u naraw in-negozjati tal-istruttura tagħhom finanzjarja u l-pjanijiet ta' viabilità aħna ovvjament nisaqsu għal kull tip ta' informazzjoni dawn il-banek illi għaddejjem it-trattament tagħna jibatu l-informazzjoni kollha tagħhom hemm xi banek illi ma jkunux iridu jibatu iżda aħna nistaqsu għal din l-informazzjoni għaliex hekk li aħna ma nagħtux rispons pożittiv għal pjanijiet proposti tagħhom. Ġifieri f'dak li rigwardana dak li għandu x'jaqsam il każijiet individwali hemm biżejjed trasparenza. Dwar il-Kunsill Ewropew dan diġà smajnieh kemm il-darba aħna għandna approċċ ta' każ wara każ, bank wara bank skont il-kriżi finanzjarja. Ovvjament hemm tliet test li ser jiġu pubblikati fil-ġimgħat li ġejjin u dawn ġew appoġġjati mill-kapijiet ta' stat u ta' gvern. Jina nasib li dinja prassi tajba ħafna fil-rigward ta' trasparenza dwar it-tieni puntijak il-politika tal-kompetizzjoni u l-irkupru jina tkellim dwar għajnuna tal lista tajba u dik ħażina biex ngħidu hekk. Meta wieħed jara dokument dawn jinsabu f'inverted commas huwa diffiċli wieħed irrendi l-idea ser ikun hemm inqas marġni għal manuvra f'ħafna mill-budget tal-Istati Membri ser ikun xi ftit aktar diffiċli biex nigarantixxu l-infiq. Iżda dwar il-prioritajiet u l-irfinar tal-istrumenti biex nitrattaw il-flus pubbliku għall-innovazzjoni u tkabbir tas-settur pubbliku najnu ngħinu l-raġuni għan sviluppati naraw il-venture capital, ovvjament għanna aktar responsabilità issa, waħda mir responsabilitajiet tagħna hija dik illi namlu monitoraġġ tal-għajnuniet pubbliċi, aħna rridu nkunu stretti ħafna f'deċiżjonijiet negattivi tagħna. Jiġifieri nistgħu ngħidu illi hemm għajnuniet li mhumiex kompatibbli mal-għanijiet tagħna ma tkabbir da kollha li huma nfissra fil-istrateġija 2020 Dawk li mhumiex hemmhekk mhux se jiġu aċċettati. Huwa fidejna illi ma nadottawx deċiżjonijiet jekk ikun meħtieġ imma l-invutaw ninformaw l-entitajiet pubbliċi u privati dwar x'inhu l-qafas tagħna f'rigward ta' deċiżjonijiet jekk iridu naġġornaw il-linji gwida għabbażi ta' ta' dak li aħna qegħdin nieħdu deċiżjonijiet. Ovvjament aħna ekser namlu. Umba dwar il-konsultazzjoni orizzontali pubblika din ser issir fit-tieni parti tas-sena. U mingħajr ma ngħidilkom data partikolari jiena nimmaġina li fil-bidu ta' sena d fil fl-2011 il-Kummissjoni tkun tista' tisbet ċertu konklużjonijiet ta' bażi ta' din il-konsultazzjoni pubblika u hekk kif aħna jkollna il-konklużjonijiet orizzontali tagħna dawn ser jingħataw l-kollex tal-Kummissarji u mbagħad lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Jiena ser inkun qed inressaq l-inizjattiva li aħna ser inresqu biex nirranġaw kull tip ta' dannu illi joħolqu dawn il-proċeduri ta' ksu. Grazzi, Signora President, grazzi Komissarju għal din l-ewwel laqa tiegħek hawnhekk magħna jina para rapporter għal rapport tas-sena l-oħra. Jiena għandi bosta mistoqsijiet l-ewwel mistoqsija hija marbuta mal-metodu. Inti fis-smieħ tiegħek qed u konfermajt dan fi diskors tiegħek illi jint interessat biex tikkopera mal-Parlament Ewropew. Aħna f'Marċu adottajna maġġoranza kbira rezoluzzjoni dwar ir-rapport preċedenti marbut mal-kompetizzjoni b'serje ta' mistoqsijiet speċifiċi u rikjesti speċifiċi. Għal dastant aħna nkunu grati immens jekk inti tkun tista' twieġeb bil-miktub preferibilment. Għaliex aħna nkun nistgħu nevalwaw dak li l-Kummissjoni taħseb dwar ir-rikjesti tagħna u dwar mistoqsijiet. It-tieni net, jekk jiena nara ir-rapport ta' din is-sena, jolqotni ħafna il-fatt li dan huwa bħal sommarju ta' sira ta' azzjonijiet li ħadet il-Kummissjoni Ewropea. Iżda m'hemm l-ebda evalwazzjoni ta' riżultati tal-effettività U din hija xi ħaġa eh, din il-mistoqsija poġejnija fir-rapport tas-sena l-oħra aħna rridu nkunu nafu x'inhu huma r-riżultati tal-miżuri kollha. Għaliex aħna rridu nkunu nafu jekk il-politika tagħna hix effettiva. Nafu li dan huwa dominju esklusiv tal-Kummissjoni Ewropea iżda eh, jiena bħala rapporter għavolja ma tantx għandi bżejt ħin nixtieq nagħmellek xi mistoqsijiet għaliex inkella xejn qogħdu nagħmlu din id-diskussjoni fil-qosor, Sinjora President. Jiena naħseb illi aħna rridu nkunu nafu xi ħaġa dwar l-effettività u l-effetti ta' xkiel li jista' jkollhom il-miżuri ta' jnuna tal-istat tas-settur finanzjarju. Iżda wkoll eh, xi ħaġa dwar il-qafas ta' temporanja. Inti qed tinna li bil-mod il-mod kont qed tikseb iċ-ċifri mingħand l-istati membri, iżda kif edna fir-riżoluzzjoni inti ta' bilħaq ser ta' dotta dawn iċ-ċifri ser toħodhom bħala bażi għad deċiżjoni tiegħek jekk jekk testendix jew le, ovvjament hemm interess li din tiġi estiża. L-aħħar mistoqsija kien hemm rikjesta imtennija għal inkjesti fis-settur. Jien nixtieq inkun naf jekk il-Kummissjoni Ewropea u se tħun konsiderazzjoni dawn ir-rikjesti u jekk le għaliex le. Grazzi tassew. Għallew il-mistoqsija tiegħek jien naqser nibbat it-tweġibiet għal kull punt li ġew kull punt li ġew imqajma fil-rapport tal-2008 jiena ħasar nibgħathom bil-miktub. Jien għandi dokumenta ħafna fil-fajl tiegħi u jkun faċli jiena nibdilha fitra l kumitat Issa dwar il-rapport tal-2009 inti qed għaliex m'hemmx l-evalwazzjoni. Wis probabbli għaliex aħna għadna ma spiċċajniex l-affarijiet, ninsabu f'nofs l-użu ta' dawn l-istrumenti li ġew adottati b'mod eċċezzjonali fil-bidu ta' din il-kriżi. Forsi huwa kmieni wis, sfortunatament, biex aħna niproduċu evalwazzjoni dwar kif aħna użajna dawn l-istrumenti eċċezzjonali. L-istess ħaġa tapplika għall effett ta' skill tal-għajnuna tal-istat. Iżda f'kull każ jiena mhux ser nibbażi u nibbaża mhux ser nissuġġerixxi lil kulleġġ tal-kummissarji illi jibbażaw deċiżjoni tagħhom dwar kif jista' jkun hemm facing out minn dan ir-reġim kemm fis-settur finanzjarju kemm le għabbażi tal-tweġibiet li aħna nirċievu. Fost ir-raġunijiet għaliex dan ser isir huwa għaliex meta jien nistaqsi l-istati membri inti taħseb illi din lajnuna tittibqa hemmhekk iva jew le nofshom jgħidu iva nofshom jgħidu le. U meta jien niltaqa' bħalma kien il-każ dalodu ma' organizzazzjoni ta' minn ħaddem li ġejja minn stat membru ta' dawk illi jgħidu iva ekjoġobkom zommu l-qafas temporanju. Zommu hemmek mija fil-mija l-organizzazzjoni ta' minna ħaddem jgħidu naqek joġobkom neħew neħħu dan il-qafas temporanju ma lajkem jista' jkun. Għandi ħafna rispons bħal mużika ġeja minn xi stereo. Jiena toġobna ħafna din il-mużika, ma fl-aħħar net eh, ir-responsabilità tiegħi hija dik illi aħna ser jien ser noħoda minn jeddi u mux ser jiddettaw l-istati membri xirrit namel. Naħar ħagġa, dan għanna strument ta' sew meħtieġ. Illi xi drabi mistax nħabruh ex ante kif kien fil-każ tas settur farmaceutiku li beda bl-investigazzjonijiet fuq il-post u aħna rridu noqogħdu ħafna attenti meta nużaw il-kapacitajiet tagħna biex aħna namlu tlieta erba' ħamsa inkjesti settorjali u nużaw riżorsi umani tagħna. Dawn nużawhom fis-setturi illi tabilħaq sejrin itunna xi valur miżjud fl-aħħar ta' dawn l-isforzi tagħna. Dan joħdinna ħafna ħin u joħdinna ħafna riżorsi umani wkoll. Iżda ejjew noqogħdu attenti għall-ewwel kummenti jekk aħna ngħidu ex ante li aħna ser nibdew xi inkjesti settorjali b'xi investigazzjonijiet u probabbli mhux ħajkonna ħafna inputs għall investigazzjoni tagħna. Andreas. Il-mikrofonu kjożbok. Il-mikrofonu għal-kellim. Kummissarju, grazzi tassew, grazzi Sinjura President, jina nishtiq nibda billi nejt illi bħala l-Komitat Responsabli għal-Politika tal-Kompetizzjoni. Inti tista' tispjeganna aħjar dawn il-miżuri u dan huwa importanti f'żmien ta' problemi finanzjari għaliex ovvjament aħna irdu nżommu il-politika ta' kompetizzjoni tagħna. Issa dan ser ikun possibbli dawn iż-żminijiet diffiċli jekk il-politika ta' kompetizzjoni tiġi spjegata tajba lilna. Allura kjoġbok żomm f'din id-direzzjoni. Fil-ġemat li għaddew inti spiegajt li dawk li huma responsabbli mill-kompetizzjoni ddeċidew illi ma jistaqsux għal garanziji tal-banek meta jridu jħassu ċertu multi biex tiġi meħuda konsiderazzjoni situazzjoni diffiċli ekonomika. Iżda xi kollegi qalu illi fir-rapport tal-Kummissjoni tal-2008 jenti kontet illi fir-rigward ta' ċertu negozji inti ser ikollok miżuri speċifiċi dawn il-monoproduct businesses, ekki sejħilom inti. Jean Paul Gozes diġà refera għal dan Aħna dejjem konna qegħdin nitkellmu dwar l-SMEs fi rigward ta' dan. Issa ser ikonna regoli speċifiċi dwar l-inkjesti settorjali jiena bħala rapporter għal qasam tal-budget dwar il-rizorsi tal-istaff, aħna dejjem ridna napoġġaw id-diġi tiegħek meta inti rid li tikseb l-aħjar analiżi tas-suq, imma ovvjament ikollok l-aħjar rizorsi u l-aħjar staff. U nittamaw li inti tkun tista' taqdi dak li talbet is-Sinjura Infeld naf li ċeret tipprova tfakkarni li ma tantx fadal ħin. Imma mm, minn dak li ħareġ mir rapport tal-2008 kien hemm din il-kwistjoni marbuta ma' drittijiet fundamentali fit-trattat ta' lisbona illi dawn irdu eh, jiġu adottati u dan jmorru eh, għal dawk tal-2003. Per eżempju, jekk naraw id-drittijiet tal-drittijiet, l kussjoni ta' drittijiet, per eżempju, għawn ċaħġa marbuta mal-karta ta' drittijiet tal-2003, forsi dawn irdu ġu adottati. Skużawni jek etnaġilkom, imma il-kolleg li jinsabu fl-ħar tal-lista għandhom id-dritt biex jistaqsu l-istess mistoqsijiet u li kollhom l-istess ħin pal dawk li jinsabu fil-bidu tal-lista. Il-komissarju. Se nitkellem bl-Ispanjol. L-ewwel net jiena naqbel miak meta inti illi f'dawn iż-żminijiet hekk diffiċli mill-punt di vista ekonomiku u soċjopolitiku importanti li aħna nagħtu kemm jista' jkun spjegazzjoni ta' dak li qed nagħmlu għaliex qed nagħmlu u x'inhuma l-vantaġġi ta' dak li qed nagħmlu. Din hija xi ħaġa ovvja hekk qed nipprova nagħmel. Fost l-oħrajn qed nipprova nuża l-opportunità ta' konferenzi u relazzjonijiet pubbliċi u avvenimenti bħal dawn li minn dubdejt jiena f'dan il-portafol partikolari fi frar. Jiena dan qed nipprova nagħmlu għall inqas darba fil-ġimgħa għaliex jiena nħossu li huwa meħtieġ. Dwar il-monoproduct businesses il spiss ikunu l-SMEs, l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Iva, jiena qed tinsegwi dan mill-qrib, rrid nara kif il-linji gwida attwali għas-sanzjonijiet U kif jingħataw sanzjonijiet kif qegħdin jiġu applikati fil-każ ta' dawn in-negozji diġà għandi każ partikolari. Il-każ ta' dirims dan ġie solvu ftit tal- ġimgħat ilu u dan għamilni għabbażi ta' settlement. Ma naf kif tgħidu bl ispanjola erku sajt il-kelma Ingliża settlements. U fil-ġimmat li ġejjin aħna ser nkunu qegħdin nadottaw deċiżjonijiet ulterjuri ser nkunu qegħdin nitalmu mill-esperjenza li aħna ksibna sissa ser ikun qed nagħmlu l-istess kif diġà sar fil-każ ta' dawk il-kumpaniji li jgħidu illi huma ma jistgħux jagħmlu pagamenti. F'dawn il-każijiet aħna se nkun qegħdin nirfinaw il-mod ta' kif aħna nikkalkulaw il-multa. Ġifieri hemm entità hemm hemm xogħol illi diġà sar fil-kas ta' rikjesti fejn wieħed ma jkunx ma jkollux għalfej ħallas il-multa għaliex ma jkunx jiflaħ ħallasa, iżda dawn il-każijiet ser nużawhom bħala il-bażi tagħna mbadwar dwar istaff u servizzi li jiddependu fuqi. Aħna għanna sur Stefkovic li huwa il-Kummissarju responsabbli mir-riżorsi umani, forsi tista' tagħmel din il-mistoqsija lilu. Jiena ovvjament ma rridx illi nistaqsi għal aktar staff, għal aktar riżorsi umani Għaliex kieku l-komissarju, komissarju kalla jagħmlu dan eh, fil-pubbliku nkunu bħal orkestra eh, illi tistona. Jina żgur illi intom tistgħu tresqu aktar argumenti għaliex aħna neħtieġu aktar riżorsi umani dwar l-aħħar punt issa jekk fimtek sewwa. Inti qed tistaqsi dwar l-impatt possibbli dwar l-implementazzjoni ta' regoli tal-kompetizzjoni minnaħa tal-leġislazzjoni tal-Kumitat dwar il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem, jekk drittijiet fundamentali, jekk taraw il-kazistika, jien ovvjament minix avukat hawnhekk, imma jiena ma nħoss illi ser ikun hemm xi konsegwenzi kbar, xi impatti kbar. Din hija xi ħaġa li aħna rridu noqogħdu attenti dwar għal xi ħaġa sew importanti. Grazzi Silvi. Merci, bonjour, monsieur le commissaire. Grazie ħafna, Jina naħseb li dan id-dialogu huwa importanti ħafna. Kumment sajr dak li rispondejt li Jean-Paul Gozess fuq l-agrikoltura meta inti qed li mhux il-kompetittività li taħti tal-problemi imma il-kompetizzjoni għandha tejna biex niżguraw li min jixtri e, il-numru ta' nies li jixtru jkunu iktar. Jina ma naħsibx li għanna kondizjonijiet għal kompetittività ħilsa minn dan il-att għall-inqas f'pajjiżi. Issa, din il-mistoqsija se ngħidilek mill-miktub ukoll. Aħna imħasbin bil- lajdut li eh, din nisimaw veru li mardux natu kas lajdut imma xekultant dawn ikunu fundati il il-fat li jem eh, xillaqa fi New York li qed jispikolaw eh, kontra eh, il-munita unika ma bxibx li il-Kummissjoni tista' forsi tindaga u tarrafhom li dawn mhux affarijiet li jsiru min-nies. Grazzi ħafna. Meta jiena rispondejt li sur Gozes, il-kollega tijak, jina kontet nirreferi għal talbit li jina kont irċevejt mis settur agrikolu. Għandek raġun, veru, jista jkunem u, u probabli li jem. Għalek e, ridu aħna insegwu mill-qrib biex naraw jekk hemmx problemi minnaħa ta' min jixtri ġifri minnaħa l-oħra tal-istampa. tal oħra tal istampa Imma jiena kont qed nitkellem fuq il-talbit li rċevejtin li kienu minnaħa tal-produtturi u anki ġifiri mill dak li nesċila tippubblika il-deġi għal fuq dan is-suġġett ġifiri minnaħa tal-produtturi jeżisti u kol dokument li mandux pis eh, legali meta naraw hemm lista ta' affarijiet li wieħed għandu jagħmel jew x'mandux jagħmel f'każi tal-kompetittività. Imma ovvjament iridu narawx qed isir miż-żewġ naħat minn eh, dil-punta vista eh, ma' ċertu awtoritet nazzjonali sibna każi eh, konkreti ta' kompetitività li dawn qegħdin isegwu imma safejna fjena ma rnexinix ma rnexinix eh, nsibu fil-passat jew għalissa provi sabiex niftu investigazzjoni fuq livell Ewropew ta' xi kas jew ieħor. Imma aħna mal-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetitiv aħna qed inkuntat magħhom ta' kull ġimgħa. U t-tieni mistoqsija tiegħek Iva, jiena eh, se niddiskuti dan mal-Amerikani ma naħsibx li hemm xi problema ta' kompetitività imma wieħed irid jara eżattament ġifiri di tip tal-laqa tistax issir fil-qafas ta', ta regoli li għanna aħna ta' servizzi finanzjari. Ma qed l dan bħala persuna li taqra il-gazzetti il il u mhux iktar mandi l-ebda e, pis ġifieri leġislativ, pero però jidilkom jien bħala persuna li kont inkarigata minn da' suġġett ma naħsibx li waqt sempliċi ċena wieħed jista' ibiddel l-importanza tal juro Issa għandi erba' mistoqsijiet fuq il-garanziji tal-istat. Inti Eh, taf li hemm ċertu problemi il-fatt għammettejt eh, għalihom imma meċ eżattament x'inhuma fuq id distorsjonijiet kif se tkun il-lajnuna tal-istat u l-effett ta' distorsjoni ta' dawk il-faċilitajiet mhux konvenzjonali li l-Bank Ċentrali Ewropea qed tagħti il-banek Um, inti semmejt l-investigazzjoni dwar il-minjeri tal-karbonju, inti eh, trid li l-Parlament Ewropew ikun imdaħħal f'din l-investigazzjoni u għedinna kif l-investigazzjoni tas-suq għal distribuzzjoni iktar kbira naħsibx li għanda għal li għandha ssir għax għal-bejħ l-imnut ma naħsbux li huwa l-każ x'taħseb inti fuq dan u mbagħad ma taħsibx li hemm bżonn li aħna nagħmlu investigazzjoni fuq distorsjonijiet li jistgħu jġibu magħhom ċertu regoli ta' taxxa ta' ċertu stati membri. Issa, fuq id-distorsjonijiet kif taf tajjeb inti in adottajna fl-aħħar ta' l-2008 fil-bidu tal-2009 il-kondizjonijiet tal-garantiji tal-għajnuna tal-istat, ċertu garantiji ġifiri biex ikunu jaqblu mal-eżigenzi tal-krizi. U għadhom joddu daw. Dan il-kuntest qed jiġi applikata tal-analiżi tal-programm nazzjonali kas wieħed wara l ieħor u anki jekk dawn ma jkunux jaqblu mal-orientazzjonijiet ġenerali ngħidu biex nautorizzaw dan il-programmi nazzjonali jridu jiġu eh, jaqblu ma dawn l orientazzjoni nazzjonali biex ma jkunx hemm distorsjonijiet u l-istess ħaġa għal kull kas individuali li qegħdin nevalwaw. Diġà aħna ħadna deċiżjonijiet għal ħafna każi livell eh, individwali imma tbaqa xi erbajn li rridu niddeċidu fuqhom deċiżjonijiet konkreti li rridu nieħdu fix-xhur li ġejjin. Issa, x'qegħdin qegħdin nippreparaw regolament fuq il-minjeri u l-għajnuna tal-istat tal-minjeri tal-karbonju dan la bozz tal-regolament tal-Kunsill f'ġimgħa oħra ndu jmur il-Kunsill naħseb li li fis sitta ta' Lulju se jitkellem dwar dan il-kolleġġ u minn u mbagħad hemm il-proċess kollu ta' ta' diskussjonijiet dan irid jgħaddi b'unanimità u l-Parlament għandu ir-wol x'jaqdi fil-proċedura jiena m'iniex ċert naħseb l-opinjoni se jiġi mistoqsijat il-Parlament. Imma jekk intom tridu Eh, mindu il-Kummissjoni ta' dotta regolament eh, jiena lest li nirrispondikom u nikolabru magħhom. Issa, jiena ma għedx li m'hemmx bżonn inkjesta, jiena qed li eksante ngħidu li ma rridux namlu inkjesti fil-postijiet ta' dawk l-kumpanji kun qegħdin investigaw. Għax ma mill-bidu nejdu eksante bil-qoddim se nagħmlu investigazzjoni għax inkellem ma nkunux qed inkunu ġibruħna sewwa. Bl-investigazzjoni settorjali naħseb nistgħu nagħmluhom dawn it-tip ta' investigazzjonijiet xkella riżultati tajbin. Issa fuq it-taxxi li diskutejna fuq livell bilaterali ħafna drabi, mhux l-ewwel darba, se nkomplu noqogħdu attenti għal dan il-punt. Teżisti jeżistu l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u e, għet bċertu rispet jista jom anki fil-qrati u nej insibu li sakkem it-taxxa tkun l-istess fil-kull stat membru u jħed rrit jaċetta li l-livelli ta' taxxa jistgħu jvarjaw Eh, għal bl-eċezzjoni fejem armonizzazzjoni bej l-istati membri. Eh, din hija loġika jew mhux loġika, jekk għandna su intern ma naħsibx li din hija ħaġa loġika imma liġi jekk tgħid. Oui, monsieur le commissaire, je voudrais revenir. Commissario, nishti nitkellem fuq ehm, il-sensef ta' Franza, ġifiri ferroviji ta' Franza, l-Kommissjoni talbet lil franza trid bidel l-status ta' e, din il-kumpanija e, għax kien hemm distorsjoni tal-kompetittività. Meta daw kienu qegħdin jitolbu lil banek jgħinuhom il-Kummissjoni fuq il-dokumenti Ewropej kienet verament qed tisfruttom u fuq il-kompetitività ma nsibu l-ebda impożizzjoni li din bidel l-istatus tal-kumpaniji u ma ngħidux ukoll li qegħdin nitkellmu fuq privatizzazzjoni pereżempju t-tieni punt nixtieq infakrek li il-garanziji tal-istat fuq dawn il-kumpaniji pubbliċi jistaw jinataw għax dawn huma differenti e, eh, mill-kumpaniji privati għax m'għandhomx il-finanzi tagħhom stess, ġifieri jiddependu mill-għajnuna mil tal-istat biex kunu jistgħu jagħmlu xogħolhom. Il-fatt li għandek kumpanija pubblika li taħdem tajjeb jiena eh, ovvjament jiena soċjalist ma ma sorprendinix, forsi tixxokkja ftit il-liberali l-qas il-kollega eh, eh, Jean-Paul Gozes. Ġifieri jiena tinsaqs ninsaqs il-kummissjoni jekkux se terġa' lura fuq li ddeċidiet. Anki ma ninsawx li s-sur Barroso kien wedna li għamil dan u fiex wasaltu intom fir-riflessjoni tagħkom. Ħanibda bil-aħħar mistoqsija tiegħek. Il-bieraħ domt xi satejn nitkellem eh, dwar dawn is-suġġetti kien hemm is-Sur Simone. U jisejħdilkom jiena kif naħsibha naħseb jiena fuq il-prinċipji tiegħi kont ċar kemm jista' jkun u anki kif żvolġejt dawn il-prinċipji. Naħseb diskussjoni pal din nistgħu eh, nagħmluha hawnhekk imma famis mhux se nexxielna. Fuq l-SNCF il-Kummissjoni ma talbitx li tinbidel l-status. Eh, sur, sur onorevoli deputat, l-Kummissjoni għatma ma talbet li jsir dan l itraqja pubblika eh, kienet ġiet iffirmata mill-Kummissjoni fl-aħħar ġranet tal-Kummissjoni l-oħra, imma jiena naf eh, sirt naf dan kollu mill-gazzetti mil, mil l-ittra ma kienix titlob li tim jinbidel l-istatus ta' din il-kumpanija, aħna ma nistawx nejdu kif nasbuwa u ninfurzaw eh, xi gvern jibiddel l-istatus ta' kumpanija, aħna neutrali fuq dawn l-affarijiet. Imma aħna nitkellmu fuq distorsjoni tal-kompetitività. Kif għal Sur Lambert, jekk ikun hemm ċertu kumpanji li għandhom garanziji tal-istat u oħrajn li m'għandhomx, eh, tinħoloq ċertu kompetitività u intom flimkien mal konsil kontu deċidejtlu li il-ferroviji, l-kumpaniji tal-ferroviji iridu jaddu għal liberalizzazzjoni u jekk din għandha tkun eh, kompatibbli mal ċertu privileġġi, mela jiena rrid li kunaw debattitu pubbliku ma dawk li iridu dat tip ta' liberalizzazzjoni. Aħna nitolbu li jkun hemm pożizzjoni l-istess u mhux diskriminatorja fuq il-garanziji tal-Istat. Dan jista' jsir għet ah, għandek kumpanija pubblika, eh, kumpanija eh, privata fl-Ispanja għanna l-Casa de Horros, eh, ġifiri kes de li mumiex kumpanija privati bħal banek. Veru li l-nista liġi jiddefinixu l-affarijiet mod differenti, imma fuq il-level tassu irrit ikollna l-affarijiet l-istess inkella servizzi pubbliċi ma jkunux jistaw jeżerċitaw xogħolhom kif suppost għal ġita ta' ċittadini. Grazzi ħafna. Thank you, Annie. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. I think that you will need... Grazie. Signor President. Zewċ domandi fil-qosar ħafna. il-mod ta' kif taħdem is-sistema tal-SSR fl-Ewropa. Aħna dwarha kena xi kritika dwar il-fatt li l-Aġenziji tar-ratings issa qegħdin isiru ferm ferm importanti fl-Ewropa u hemm ftit minnhom dejjem qegħdin jonqsu. Din qed twassal għal problemi fil-kompetizzjoni. Inti għandek xi studji dwar dan u dwar ir-reperkussjonijiet u dwar il-konċentrazzjoni tal-Aġenzija tal-Rating fl-Ewropa. Tini domanda, dwar dak li kontettejt dwar il-leġislazzjoni tal-antitrust u tal-mergers, il-kwistjoni tal-likwidità fis settur tal-banek f'ċertu pajjiżi hija situazzjoni li tista' twassal għal takeovers u għal mergers ta' bane u u l-banek jistaw jaslu l-situazzjoni ta' monopoli f'din situazzjoni. Allora taħseb li dan f'dan ir-rigward nistgħu nieħdu miżuri biex nwaffqu xi din din it-tip ta' sitwazzjoni mill seħħ Grazzi. Grazzi ħafna dwar l-aġenziji tar-rating. Dak li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk ukoll li nirregolaw sitwazzjoni. L-impressjoni tiegħi hija li f'dan il-każ aħna għandu jkollna regolamentazzjoni wiesa iktar iktar mill applikazzjoni b'kas kas bħal fil-kas tal-politika tal kompetizzjoni. Il-Parlament, per eżempju, kien għamel eh, studju fuq rating agencies u gra konflitti ta' interess, etc. U koll riċentament il-Kummissjoni tkellmet dwar l-intenzjoni tagħha biex eh, tagħmel xi proposti dwar idea ta' e, European Rating Agency. Jiena ma naħsibx li din hija problema ta' kompetizzjoni. Aħna kellna ħafna żbalji fil-passat, prassi ħażina, fl aġenzija tar ratings sama bdiet il-kriżi da ma naħsibx li hija problema ta' kompetizzjoni, hija problema ta' nuqqas ta' kompetizzjoni u nuqqas ta' kompetenza wkoll. Fir-rigward tal-banek, xi kultant il-mergers huma neċessarji biex bekk il-banek ikunu jistgħu jgħinu li xulxin jirristrutturaw bank ieħor u allura merġi jista' jgħin, mhux dejjem iżda iva ġieli jgħinu. Għandna każ pereżempju tal-Belġu Mm, marruf ħafna dan il-kas tal-Belġu ta' merġer ta' banek, iżda ma naħsibx il-maġġoranza tal-pajjiżi fl-Ewropa. Nistaw ma nix għalfejn għodun ninkwetaw wis eh, f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa. Nistaw naħsbu ninkwetaw dwar il-sistema finanzjarju iżda mhux dwar il-prassi tal-monopolju, le. hemm pereżempju konċentrazzjoni kbira ta', ta poter li naraw fil-banek f'naħa naħa l-oħra tal-Atlantiku u xi banek pereżempju li għam xi tnaqqis qabel il-kriżi wkoll għandna l-kriterja ta' tliet testijiet ukoll li se nindaħlu wkoll għandna 25 bank u dawn huma l-ikbar banek, mihomx l-uniċi banek għax hemm mijiet ta' banek fl-Ewropa. F'ħafna stati membri, probabbilment fil-ftit snin li ġejjin minħabba situazzjonijiet varji se naraw li saħħu mergers. U mhux qed nara li ser ikun hemm xi problema jew xi periklu ta' abbuż ta' pożizzjoni. Le, naħseb li hemm problemi iktar serji li rridu nittrattaw u rridu nkomplu naħdmu fuq hekk, grazzi. Viki jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Kummissarju. Intajb ħafna li inti għatti l-politika tal-kompetizjoni ma' kwistjonijiet ta' tkabbir u koll inti qed tifhem u inti sensittiv għal kwistjoni li biex ikonna tkabbir hemm bżonn ta' investiment u ostakli għall investiment eh, hija xi ħaġa li aħna qabilna fuq f'dan il-kamra meta aħna konna qed nitkellmu fuq l-ispeċifitajiet tal eh, direttiva. Fir-Renju Unit, l-Autorità tal-Kompetizzjoni qalet li se tagħmel studju fuq equity underwriting fees, ġifiri dawn huma l-fees li jiġu mitluba minn banek meta jkun se jsir xi investiment fis-suq. Inti qed tanalizza xi studju ta' dan it-tip int ukoll u jekk m'hemmx biżejjed Uh, cross price competition f'dan is-suq hija għaliex issa għandna ftit wis kompetituri fil- banek tal-investiment, fis-suq tal-banek tal-investiment. it tini domanda din hija domanda li ġa saqsejt fil-ħarifa li għaddiet u din hija dwar xiġri bil-multi meta inti tirċevihom mill-kumpaniji. Per eżempju, dawn bqaw hemm sal-aħħar tas-sena finanzjarja mbagħad ġifieri sakemm l-istati membri jirċievu l-flus lura qisu n-nies ikunu nsew ta' xiex kienet il-multa għax ikun għadda ħafna żmien. Issa minħabba restrizzjonijiet fiskali fuq ħafna stati membri, hemm xi mod ta' kif nistgħu niksbu dawn il-flus lura malar kemm jista' jkun? ser niprofa nara kif ser nżom dawn il-flus anzi nżommu għama u mux mux nibatu għam il-kustjoni għadin. Iġdu nistennew iktar, iġdu nistennew nżommu l-flus emmek biex jekk għalista jkun il-qorti eh, toħroġ il-ġudizzju jkollna nibatu l-flus lura lill-kumpanija li tkun qed il-każ. U jekk il-qorti ma jkun fil-qorti ma jkun hemm l-ebda appell, sal-aħħar tas-sena il-flus għandhom jiġu moti għalura l-istati membri. Jina però nixtieq inżomm xi ftit flusaw għaliex ix-xogħol qed isir qaw. Iżda regoli huma regoli u għandna rridu nżommu ma' dawn ir-regoli. L-ewwel domanda. Ser nipprova nikseb iktar informazzjoni mill-awtoritajiet tal-Renju Unit u nar eżattament x'qed jagħmlu Aħna qed investigaw għandna każijiet miftuħin hawnhekk bħalma tafu aħna kellna xi każijiet u għatanna xi każijiet. Fil-MIFS, fil-Multilateral Interchange Fees, u aħna ksibna ftejim ukoll mal-Mastercard u koll nofs ftejim mal-Visa, ftejim fuq id debit cards u għasta ftejim fuq il-credit card għax għadna għadni investigaw. Is-situazzjoni hija mux ser solvi il-problemi konna li għandna fil gwart tal fis Waħda mill-elementi l-iktar importanti li rridu nittrattaw maħħa mhux biss mill-lat ta' kompetizzjoni iżda wkoll fis-snin li ġejjin flimkien ma' Michel Barnier hija l-kwistjoni tas-sepa. Is-sistema ta' pagamenti Ewropej. Din għandha tinkiseb. Indirizzajt dan lis sur Barnier batlu ittra u rispondili b'mod pozittiv immedjatament u aħna qegħdin naħdmu flimkien biex nippruvaw insibu soluzzjoni għaliex din is-sistema tas-sepa miex edha tadem kif suppost, xinu ma l-ostakli, jekk jiex kwistjoni ta' kompetizjoni, ta' regolamentazzjoni, u f'ħafna sma il-regolamentazzjoni hija importanti, iżda miex l-iktar mezz importanti meħtieġ biex niksbu il-riżultati li nixtiequ. Għal daqstant aħna qed naħdmu iktar fuq dan u dawn l-elementi li jomx u din il-kwistjoni inti semmejt miex eh, eżattament kwistjoni ta' sistema ta' pagamenti iżda hija kwistjoni ta' settur bankarju sa ċertu punt li tappartieni hija fidejn l-istrumenti eh, ta' protezzjoni tal-konsumatur u hemm qatt awtoritajiet li qed jitrattaw din il-kwistjoni fuq livell nazzjonali wkoll għaliex is-sistema fil-prinċipju mhijiex transkonfinali iżda jekk aħna nimx iktar il-qoddim lejn sistema Ewropea ta' pagamenti aħna mbagħad konna nittrattaw fuq livell Ewropew ma' ħafna minn dawn il-kwistjonijiet. Għandi domanda għal kummissjoni Għandi seba membri għal tiridu jisaqsu domandi u għatanna 10 minuti biss. Tasbu li nistaw nirrispondom kollha flimkien. Tajab, mela sinaqqat flimkien is-surman jibda l-ewwel domanda tiegħu. Grazzi ħafna, Komissarju. F'ħafna żoni fl-Unjoni Ewropea rajna li ċittadini ma kienu qed nisegu u din isa l-umbrella li konet nofru isu kienet jirawa bħal kumpaniji l-kbar u kienet jgħidu l-SMEs mihomx kopruti minn dan. Il-kwistjoni tal-mergers tal-banek miex il-kwistjoni għawnek, iżdaja kwistjoni ta' trasparenza u nuqqas eh, ta' kapacità biex naraw eżattament x'miżuri huma meħtieġa, x'miżuri intom se tieħdu biex tagħmlu l-istrutturazzjoni tal-banek, intom temnu li il-Bank Universali riprovdi kollox għadu għad jista' jiġi permess jew inkella mbagħad għandna nirriduċu kollox għal core competencies. Mbagħad it-tieni domanda dwar il-Ministri tal-Finanz finanzi li jintaqaw fil-tum il-ġimgħa jippruvaw jilqu ftehim mal-arkemm jista' jkun għal ċertu problemi u mhux aħjar kieku inti tkun involut ukoll fejn inti tajt jiena responsabbli għal kompetizzjoni u uh, li renu kol jaff għandu eh, eh, il-rwol tiegħu u s sorbanjer u ukoll ma jistgħux dawn kollha jaħdmu flimkien imbagħad dan kol jiġi analizzat u studjat mill-Parlament Ewropew. Sur Klut. Grazzi ħafna, Signora President. Sur Almunja jina nishtiq nimur lura l-ewel domanda li saqsietlek is-Signora Podimata dwar l-Aġenzija ta' Rating. Inti qed li kien hemm problema ta' kompetenza jew nuqqas ta' kompetenza u ma naħsibx li din hija biżejjed il-problema hija din li kien hemm tliet aġenziji li huma eżistenti biex jitrattaw is-suq u dawn huma oligopoli. Din mhijiex kwistjoni ta' kompetizzjoni fil-verità l-metodoloġija li huma użaw din hija xi ħaġa li aħna rajna u hija riflessa fil-medja hija problematika biex nippruvaw nifmu eżattament qed isir iżda permezz ta' rating agent. Permezz ta' ratings dawn għandhom naraw li għandhom impatt kbir fuq il-kumpaniji fuq is-settur u allura hemm problema ta' kompetizzjoni hawnhekk. Nixtieq nara eżattament kif taħseb li dan jista' jaħdem Meta l-istati jew l-obbligi tal-istati jiġu rated, forsi din tista' tkun xi ħaġa ta' interess hawnhekk kun naraw ir-rol ukoll tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi Kummissarju, nilqak hawnhekk uh, għal uh, Kumitat tal-Ikon. Nafu li biex noħorġu minn kriżi finanzjarja irridu li tissaħħaħ is-sistema finanzjarja u l-ekonomija qiegħda tirkupra il-kredits bankarji qegħdin jizdiedu wkoll iżda mhux fi Spanja naraw li għal Spanja kien hemm tnaqqis fil-kreditu għal familju u kol għal kumpaniji. Għaliex Spanja ma għazliċ sistema li bosta pajjiżi għażlu. Is-sistema tal-Bet Bank din tneħħi l-assi żiena Minn allora fi Spanja l-FROP edha tagħmel rikapitalizzazzjoni fuq meda qasira ta' żmien. U allura x'taħseb dwar din? Il-Kummissjoni seta' ta' intervjeniet b'mod iktar attiv biex timponi soluzzjoni Ewropea fuq Spanja? Grazzi. Grazzi, grazie ħafna. Lunet Surman. Huwa diffiċli ħafna li najdu eżattament x'tib ta' bani irdu jeżistu b'dawk bani universali, retail, kull pajjiż, kull struttura ekonomika, kull għanda ir-rekwiżiti tagħha, l-bżonnijiet tagħha. U jiena musser. ser nindaħal f'dawn il-kwistjonijiet, però irridu nagħmlu ċara li il-korpi finanzjari kollha irridu jiġi regolamentati sewwa, irridu jiġu irridu kollhom supervizjoni tajba u ir-riski ta' dawn l-istituzzjonijiet finanzjari għandhom jiġu analizzati mis-supervizuri iżda iżda wkoll għandu jkun hemm regoli supervizori biex jassiguraw li nies ma jihdux iktar riskri li jkunu lilin mill-kapaċità tagħhom li jiffinanzjawhom. Dan jista' jiġi applikat għal banek differenti, banek ta' kumpanija ta' investiment, ta' retail, etc. Dan huwa l-prinċipi għawlenin fl-opinjoni tiegħi. Issa u anka l-aħħar darba, it-tlet kummissarji responsabbli għal kwistjonijiet ekonomiċi u monetari u għal-kompetizzjoni kif ukoll il-President u l-Kabinet tiegħu kienu jitkellmu pratikament kuljum dwar dan. Għaldaqstant aħna ilna dejjem din l-idea ta' xi tip ta' triangolu mal kapijiet tal-kabinet, kapijiet ta' servizzi u aħna provajna iva nagħmlu xi ħaġa bħalma semmejt inti. Governanza ekonomika fil-fatt hija jista' jkun se toħloq xi ftit ta' ejra minn ħadd l-istituzzjonijiet Fir-rigward ta' l-aġenzija ta' rating, meta jiena tkellem dwar kompetenza jew inkompetenza, ta' ma kienx bis lobby klim, iżda jiena qed li din kienet kwistjoni ta' regolamentazzjoni wkoll. Dak kien dak li rrid tinfisser jiena. U għal kol din il-Kamra u kol il-Kunsill għamlu regolamentazzjoni tal-aspetti tal-Aġenzija tal-Rating u fuq l-inizjattiva tal-Kommissjoni inti ser tirregola iktar aspetti tal-Aġenziji tal-Rating. Fir-rigward tad dejn pubbliku, jiena għandi opinjoni dwar it-tip ta' livell li qed jagħtu rating agencies lil dejn pubbliku. Jiena ma toġobnix l-ideja fejn ikun hemm swieq fejn jinxtara d-dejn un bat jiġi e, mibjuħ, etc. Le, dawn irridu janalizzaw nies li joftaw joffrilhom kredibilità u solvenza u wkoll iktar aspetti ta' rekwiżiti fir-rigward dejn pubbliku hemm inizjattivi li qegħdin naħdmu fuqhom. fuq il-bżonn ta' mezzi differenti ta' assessjar, ta' dejn, hemm ukoll possibilità li nagħmlu iktar progress. Ma rridux nitqu bina nfusna. Is-swieq ser jiddeċiedu il-livell ta' fiduċja li għandhom bżonn. Dan huwa fatt, u rridu nattrattaw b'dan il-fatt. Is-sur Tremosa, inti semmejt kwistjonijiet importanti li aħjar niddibattuhom fil-Parlament Spanjol mhux hawnhekk. Min naħat tal-Kummissjoni fil-każ ta' Spanja, l-Finlandja, l-Latvja, eċetera. Aħna naraw jekk is-sistemi finanzjarji appoġġaw korpi jew korpi finanzjarji u jekk dawn jitrattawx ma' rekwiżiti ta' għajnuna tal-istat u aħna ngħinuhom biex joħorġu mill-kriżi u jirkupraw mill-kriżi. Dawn ir-regolamentazzjonijiet jinsabu fl-erba komunikazzjonijiet li aħna ħriġna bejn il-ħarifa tal-2008 sa issa u dan japplika l Spanja kif ukoll għal pajjiżi oħrajn. Se nieħu l-aħħar erba' kellima is-Sinjura Ferreira l-ewwel. Grazzi. President, Kummissarju, aħna votajna fuq pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq sistema ta' clearing għal banek Ewropej li fallew. Waħda mill-problemi hija li bħala riżultat ta' kriżi xi banek u ċittadini spiċċaw f'sitwazzjoni inċerta ħafna u nkwetati ħafna dwar ir-riskju tal eh, istituzzjonijiet jew li ittieħdu minn kumpaniji ikbar. Ġifiri, iż-żar ittieħdu minn kumpaniji ikbar. Alla sant jiena naħseb din il-kwistjoni ta' nuqqas ta' fiduċja għandha tiġi indirizzata. Tista' tgħidilna iktar dwar miżuri ta' iktar fiduċja min-naħa tal-istituzzjonijiet u li ser jgħinuna biex ma nibqawx nibżaw iktar li kollox ser jiġi meħud minn kumpaniji l-kbar. Xi garanziji għandna fil-rigward tal-ispejjeż addizzjonali li se jkollhom iħallsu il-banek u jekk dawn ser jiġu trasferiti fuq l-ekonomija reali u ser jagħmlu aktar diffiċli biex tisseref il-flus. Finalment, is-sitwazzjoni ta' kriżi ħallitna iktar dajfa waqt li ħallit il oħrajn iktar saħithom. Il-politika ta' kompetizzjoni ser tadatta din is-sitwazzjoni l-ġdida fejn ċertu differenzi bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea twessaw u twessaw b'mod konsiderevoli? Kelimni miss, grazzi ħafna komissarju, nishtiq nisbidlek l-attenzjoni mis-sfiq finanzjarja s-sfiq tal-enerġija fil-rapport tijak, paragrafu 93, intijet li jint attiv ħafna fil-infurzar tal-politika tal-enerġija u dinja domanda tijaj. Em, kwistjoni ġdida bejn eh, il-ġirien tal-Ewropej, il-Belarus u il-Russja fil-kwistjonijiet tal-enerġija. Però, kien kienem il-Litwanja li qed tieħu ħafna inqas enerġija. Din hija domanda din hija riżultat ta' nuqqas ta' kompetizzjoni fis-settur tal-enerġija. X'taħseb li għandha tagħmel il-Kummissjoni? U x'taħseb li tista' tagħmel int f'dan ir-rigward? Is-Sur Simon. Mikrofonu għal-kellim. Entschuldigung. Herzlichen Dank. Äh, Grazie ħafna. Grazzi tal-li ġejt għall eh, eh, intergroup Verpflichtung. Ich möchte heute aber einen Schritt äh, zurückgehen auf die. Inti tkellimt dwar l-interessi ġenerali ta' servizzi. Inti semmejt fil-qosar ħafna l-biraħ. Is-sitwazzjoni hija din. fuq livell municipali u reġjonali. Li hemm xi tip ta' liġi ta' kompetizzjoni u id-drittijiet tal-organizzazzjoni reġjonali municipali biex organizzaw dawn is-servizzi għandha tkun iktar imsaħħa mid-diġi tijak aħna smajna li hemm biżejjed rappreżentanti li qegħdin jgħidu li liġi tal-kompetizzjoni hija liġi tal-kompetizzjoni u daqshekk u ma nbidlitx permezz ta' Trattat ta' Lisbona. Għal daqstant jiena nixtieq nara eżattament kif qed taraw relazzjoni bejn il-liġi tal-kompetizzjoni u wkoll id-drittijiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Artiklu 14 ta' Trattat ta' Lisbona u deċiżjonijiet qafas li qegħdin jinbnew qed ħallu ħafna lokal interpretazzjoni. Għanna ser ikolla leġislazzjoni għafas din għax għadren l-tolba l-ħafna snin, għalix din se tkun applikabli għal-ħafna oqsma. U se tkun situazzjoni daqxej diffiċli wkoll. Jew inkella kif jixtiequ xi ħafna mhux se jkun hemm regolamentazzjoni ta' xejn. Naddu għas-Sinjura Krazza. Grazzi ħafna. Sezon fil-qosor, Signor President. Kummissarju. F'intervju riċenti inti tkellimt dwar appoġġ ġdid għal banek. Naħseb li inti kont titkellem dwar żewġ każijiet speċifiċi, waħda fl-Ewropa u l-oħra fl-Ispanja u fil-Greċja. Inti tkellimt dwar l-istress test li ser jiġi adottat. Ser tistennew ir-riżultati ta' dawn it-testijiet biex jidħlu? U x'tip ta' perikli hemm għal dan il-proċess sħiħ? U dan kif jista' jiġi konness mal-kwistjoni ta' kompetizzjoni? Hemm reazzjonijiet mill-banek jew mill-kumpaniji li mhux ser jiġu involuti fil- eh, dan iċ-ċiklu ġdid ta' poċ. Grazzi, grazzi ħafna. Signora Ferreira. Jiena naqbel bisħieħ mal-fatt li fl-Ewropa hemm bżonn ta' qafas konsistenti biex inkunu nistgħu nsolvu l-kriżijiet għaliex m'għandniex din il-ħaġa lissa aħna nafu li għatta stati membri għandhom mekkaniżmi effiċenti biex isolvu eh, situazzjonijiet ta' kriżi u nafu li hemm għatta f-stati membri. F-xi stati membri għat mem lebda għodda li huma effiċenti u effettivi bizzejiet. U fċertu kazijiet, aħna permezz l evaluazzjoni tal-għajnuna tal istatu l-analizi ta' ħafna strategijiet tal-kupru, qed naġixxi bħala l autorita li qiegħda hemm biex tipprova tara kif tista' tiġi solvuta din il krizi Hemm dokument li ġi firmat mill uh, uħut mill-ekonomisti u f'din f'dan id-dokument il-kwistjoni hija indirizzata lejn jekk għandix tkun il kummissjoni responsabbli għal kif se tissalva din il-kriżi. Situazzjoni kif inhi bħalissa mhijiex l-aħjar situazzjoni u rridu naħsbu xi ftit dwar dan. Mbagħad hemm żewġ aspetti oħrajn li sta naqbel magħhom. Palissa hemm sfida kbira mhux biss fl-Ewropa żda fostijiet oħrajn ukoll u din hija dwar kif nistgħu nagħmlu supervizjoni ta' dawn l-entitajiet li huma jisom kbar wis biex ifallu. Jiġġeneraw il-shareholders li huma responsabbli għalihom. Jiena ma nħoss Imenix ċert mija fil-mija li jekk hemm problema il-gvernijiet u fl-aħħar mill-aħħar dawk il-persuni li ħalsu taċċa serju għarġu għam is-sitwazzjoni ser jagħmlu tajja pal Irrid ikun hemm xi tip ta' burden sharing suffiċenti fl-aġir fil motta kifet kif qed naġixxu u qed nippruvaw nagħmlu dan aħna, nippruvaw nagħmlu burden sharing ġust fil rigward ta' ristrutturazzjoni tal-banek. Ovvjament dan huwa sforz li ma jistax jaqbis fidejn il-persuni li ħalsu t-taxxa. Ovvjament, aħna rridu nitolbu lill-shareholders eh, dawk li huma responsabbli għal dawn il-banek u dawn l-entitajiet biex jagħtu l-kontribut tagħhom ukoll. U wkoll jekk huwa possibbli, irridu wkoll ehm, natu daqqatajn l-kredituri eh, u naraw ukoll li dawn jagħtu il-kontribut tagħhom, jagħtu u ukoll. F'ċertu każijiet dan kellu effett ħażin għaliex ħadd ma jiġi tisel fiktar il daw il-banek. Kifet u importanti li jkollna burden sharing tajjeb, noqdu attenti għalla dawk l-entitajiet li huma kbar biss biex ifallu. bat, nieħdu dawn kollha flimkien U naħdmu fuq daw kolla flimkien għal xinkella mux ser ikonna sistema finanzjarja tajba bizzejiet li ser tikrea il mekanizmi ta' difiża taħħa stess li ser tejna biex noħorġu u tipprevenina anzi minn situazzjoni ta' kriżi oħra fil-futur. Kien hemm domanda dwar il-problemi relatati mal-gas. Dawn huwa problemi li xi stati membri ikollhom meta ir-Russja jkollha problema mal ukrajina Din hija problema ta' eh, provvista ta' sigurtà provvista tal-enerġija. Jekk taraw eżattament id-diskussjonijiet li kellna fil-passat kien hemm xi progress, iżda mhux biżejjed. Riċentament kelli l-opportunità li nattendi għal dibattitu għawek fil-Parlament Ewropew Din kienet diskussjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew fuq eh, l-enerġija Ovvjament, jeħtieġ li jkun hemm xi bidla fit-trattat, però l-idea hija li nippruvaw nersqu lejn xi tip ta' politika Ewropea li tippermettilna li niftħu s-suq tal-enerġija intern tagħna għal sorsi primarji tal-enerġija. Naħseb li din dan huwa dibattitu essenzjali ħafna li għandu jkollna fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament iridu nieħdu konsiderazzjoni dawk il-miżuri ġa ġew adottati xi miżuri pereżempju ta' kompetizzjoni. Mbagħad kien hemm it-tielet pakkett tal-enerġija li ġie adottat fl-aħħar eh, term parlamentari. Dan kien ibbażat fuq ftehim ieħor li ġa kellna fis-settur tal glazza u tal-elettriku. Tant kelmu dwar interkonnessjonijiet aħna rridu nagħmlu progress ukoll rigward ta' implementazzjoni ta' miżuri ta' bidla fil-klima u allura għandna qatt ta' rwoli li rridu nagħmlu Hemm ukoll ta' strumenti li jistgħu jgħinuna biex nagħmlu dan ix-xogħol u jiena enfasizzajt uħut mill-iktar importanti, però din hija politika ta' importanza kbira. Biex imorru lura d-dibattitu li kellna l-bira fil-intergrupp u dwar is-servizzi ta' interessi pubbliċi, ta' interessi ġenerali, jiena naħseb li l-pożizzjoni tal-Kummissjoni miex definita bisħieħ fil-kwart tal-izvilup ta' artiklu 14 tal trattat il-President Barroso meta ġi fil-Parlament biex eh, jieħu ir-rwol tiegħu mod uffiċjali dan kien il-vot li jittieħed settembru li għadda, il-President Barroso tkellem dwar eh, qafas, qafas ta' kwalità, u l-professur Monti tkellem dwar l-iżvilupp ta' artiklu 14 permezz ta' regolamentazzjonijiet kif hemm niżel f'artiklu 14 innifsu u jidher li ser ikun iktar faċli jew inqas diffiċli biex niżviluppaw dan l-artiklu għabbażi ta' xi trattament speċifiku għal dan is-settur, jekk pereżempju nieħdu settur tat telekomunikazzjonijiet, tat trasport jew inkella tal-posta, ser jkun ħafna iktar faċli nagħmlu dan milli jkun regolamentazzjoni eh, iktar wiesa. Hemm żewġ prinċipji li huma importanti ħafna fit-Trattat ta' Lisbona u fit-trattati l-oħrajn ta' qabel kien hemm xi punti li kienu importanti ħafna fir-rigward ta' politika ta' kompetizzjoni. jew il nett il-politika ta' kompetizzjoni m'għandix tillimit tal-nifisa l-aspetti ta' dimensjonijiet varji jekk per eżempju ta' tudaqatajna l-kriterji, jekk hemm xejna pubblika, jekk hemm kompatibilità jew le, mandu jkun hemm l-ebda differenza fi rigward ta' daqs ta' settur jew inkella tal-kumpanija. Issa dwar servizzi pubbliċi jew inkella servizzi ta' interess pubbliku, hemm prinċipju fi trattat prinċipju rikonoxxut fi trattat u aħna ma nistawx niddefinixxu minnaw x'inhuma s-servizzi pubbliċi. Di ħaġa loġika, ċittadini ta' nistaw jaċċettaw dan. Aħna nafu li tradizzjonijiet u l-opinjonijiet huma differenti ħafna bej l-istati membri, aħna iva għandna xi prinċipji komuni, xi valuri komuni. Iżda rridu wkoll noqogħdu attenti għad-diversità, rridu nkunu kompatibbli lejn id-diversità li teżisti għal darboħra fil-qasam tal-politika ta' kompetizzjoni, aħna ser eh, isu l-istrumenti għawlenin tagħna u kol is-servizzi ta' interess ġenerali jibbenefikaw li ċittadini tagħna mm, ovvjament eh, artiklu 106 jiżnaraw kif se niżviluppaw artiklu 14 u kif dan jista' jingħaqad mal-protokoll. Artiklu 106 għadu fisseħ u dawn l-artikli semmejt ser ikunu artikli ser nużaw ta' kuljum. Fl-aħħar fi rigward ta' domanda ta' Sinjar Krazza, intervista li inti referejt għalija uh, kienet f-rivista, anzi f-gazzetta ġermaniza, jimma nifim ġermaniz, ġifiri ma nafx esattament rajt Meta jiena referejt f'dak l-intervju għal banek eh, Spanjoli u Grigi, jiena qed li għandek il-banek Ingliżi, Belġani, Olandiżi, ecc. U nista' nibqa' dej b'din lista twila ħafna. U ma da irtevew ħafna appoġġ, ħafna għajnuna għal eh, rikapitalizzazzjoni, sa' dan il-proċess għadu ma seħ ġewwa l-Greċja din forsi hija xi ħaġa li nistgħu nasbu dwarha. Iżda da ma seħħieċ. Kien hemm likwidità, programmi ta' cash flow iżda mhux kapitalizzazzjoni u lanqas ma kien hemm miżuri oħrajn li ntużaw. Iżda fi Spanja dak li qed nippruvaw nagħmlu, nimplementaw, huma żewġ deċiżjonijiet li ġew intużati għal istituzzjonijiet li għedin fi krizi, ġifiri zewċ banek oħra tal ta' savings. Iżda, ma nistawx najdu li lebda banek, bank spanjol ma jistax jirċivi din lajnuna li ġdiġa għanna u jħet jew tnejn li ser ikunu eligibli għal dawn lajnuniet. Jista' jkun li hemm xi time lag. Nafu li f'ċertu pajjiżi ħassew il-kriżi finanzjarja xi ftit iktar tard. Dan ifisser li fil-bidu tal-kriżi kien hemm ċertu istituzzjonijiet finanzjarji li ma kinux qed insofru bl-istess mod daqs l-oħrajn. Iżda mbagħad iktar tard matul il-kriżi dan inbidel. U nafu li fil-Greċja l-proċess kien xi ftit differenti u għandu fett fuq sistema finanzjarja. Traw eżattament il-pakket tal-Greċja minħabba l-kriżi tad-dejn pubbliku il-110 biljun euro u hemm ukoll 10 miljun euro li se jmorru għal stabilità u għal għajnuniet u għal aktar appoġġ tal-kriżi. Jidher li eh, jekk nikwota lek bil-Ġermaniż ikun ħafna iktar ċar minn nikwota bl-Ispanjol. Ejercicio que tiene que ver con todo. Con... L-stress test ovvjament għandu x'jaqsam mal-kompetizzjoni għax fit-test li se nippubblikaw naraw li se jkun hemm il-bżonn ta' recapitalization ta' kull entità finanzarja li se tiġri bil-swieq bil-settur privat u jekk ma jkunx hemm b'settur privat li jrid jagħmel hekk, mela jrid ikun idur, meta irid idur lej investitur pubbliku u hemmhekk nidħlu aħna biex inkunu nistgħu anzi nkunu fid-dover li niċċekkjaw kollox. Nirringrazzjak sur kummissarju anki tal-li inti ftit ieħor magħna. Grazzi. U naħseb li bekk nistgħu niqfu bil-laqatana tagħna nalquha nerġaw niltaqgħu nhar it tnejn li ġej fit-28 tax-xar fit tlieta ta' warnofsinhar. nofsinhar. Grazzi ħafna.